dikjarazzjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-Presidenza uh, Italjana, Prim Ministru tal-Italja, Matteo Renzi, kjoġbo. Signor Presidente President Schulz, membri onorevoli tal parlamento Europeo, Nixtieq ngħid li l-klim tiegħek eh, President Schulz eh, dwar tiftira ta' dak li seħħ 70 eh, sena ilu viz Naqbel miegħek 100% u nixtieq ngħid u ntenni l-impenn tal-Gvern Taljan sabiex niġġieldu dik dik l-infamija dik eh, l-imġiba li laqtet eh, l-Europa dak iż-żmien u aħna rridu ninvestu fil-ġenerazzjonijiet eh, futuri. Id-diskors tiegħek ka President tiegħek jippermettilna nitlu sabiex nitkellmu dwar il-budget u dwar u nixtieq ukoll li nitkellmu dwar ġara wara waqt il-Presidenza tagħna Taljana. U um, anke flimkien mal prezidenza Griega aħna saqsejna lil nan nfusna jekk mela dawn iż-żminijiet, dawn il-politiċi, dawn ir-rappreżentanti il politiċi dawn ir rappreżentanti tat territorji li uh, huma il-ħolma il-kbira ta' l-Unjoni Ewropea mhumiex grati ġifiri li jirtu. Xi ġifiri li jkunu werrieta li l-Ewropa mhux biss tiftkira lina eh, hija e, mela speranza u eh, aħna rridu nasbu fuq il-futur mhux biss fuq il-passat u rridu wkoll nħarsu lejn l-opportunitajiet mux biss itħassib u aħna f'dawn is-sitt xhur eh, naxxilna naftu wiċċna ma' din l-isfida kbira. Iva, jena nifem li l-medja, l-operaturi, l-ħaddiema qabel ma' jirridu jisimaw fuq din it-tema u ma jiduna tridu tkellmuna dwar ir-riżultati. X'għamlet l-Ewropa għall-Italja ma din il-mistoqsija mish wahda xirqa, ħat ma jista jkun sodisfat 100%. Jekk ikunu sodisfatti mela tajab li mbati ibidlu xol taħħom. U ma jridux laqas naħsbu fuq l-interessi personali tal-pajis individwali, irridu naħsbu dwar kif l-Europa tista' jkollha opportunità għal-futur. Aħna Taljani, u għaxin huwa l-grupp politiku tal-persuna nafu li Iva. Irridu nibdew l-affarijiet f'pajjiżna imma qed ngħidu hija l-Italja jekk tixtieq tkompli tikkompeti fuq livell globali trid tbiddel u f'dawn l-aħħar sitt xhura minna ħafna minna ħafna f'pajjiżna dak li huwa tajjeb għall-Italja u ma' ċittadini Italjani li jagħmluha mhux l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini rridu jkunu jafu li f'dawn l-aħħar ftit snin aħna aħna iva tajna lill-Ewropa ħafna iktar rizorsi minn dak li ħadna. Kull sena l-Italja tagħti lill-istituzzjonijiet Ewropej xi 20 biljun euro u tiġibi lura kważi nofs l-Italja salvat dis-sena mhux biss stati membri ħbieb imma anke l-banek l-istituzzjonijiet ta' kreditu paj ta' pajjiżi oħra. Mhux biss e, u bħala qatt ta' ġenerosità imma għaliex temen fil-istituzzjonijiet Ewropej. U għamlet hekk mingħajr u ma nefqet l-ebda ċentezmu li ħadet mill-istituzzjonijiet tal benefiċċju tal-pajjiż stess. U għamlet hekk l-Italja għaliex temmen fl-Ewropa l-Italja pajjiż pajis li ma jġux ma jitlobx lajnuna li l-istituzzjonijiet Ewropej imma l-Italja toffri storja kbira u didna bdiet mill-firmar ta' ċattat ta' Ruma imma din l-istorja bdiet ħafna qabel u bil-valuri li għamlu iġifiri dan il-pajis tana vera kbir u il-kontinent tana aħna għandna din l-ideja tal-Ewropa l-ideja ta' speranza kbira ġenerazzjonijiet futuri u aħna nafu li il-problemi ta' rridu naħdmu fuqhom lura f'pajjiżna kif qed nagħmlu fil-emenda tal-Kostituzzjoni kif ukoll il-emedi li qed isiru fil-amministrazzjoni eh, pubblika u il-Parlament eh, tal-jam dawn l-aħħar sitt xhur restaq dawn il-qoddim u għamel progress imma dan huwa aħna gwidati mill-viżjoni Ewropea li għandha ħafna rappreżentanti fl-istorja tal-pajjiż tagħna u għalhekk President jekk tipperme u dawn jekk jippermettu lill membri tal-Parlament Ewropew li nfakkarkom dwar storja minnhom u um, anka f'dawn is-sitt xhur iggwidatna, iggwidat pajjiżi u jiena nixtieq għalhekk li l-Parlament Ewropew jifraħ il-President tar-Repubblika Taljana Giorgio Napolitano, jiġifieri li huwa se jitlaq il-kariga tiegħu illum stess u għala uh, għalek uh, triq twila ta' u wettaq ħafna tibdiliet u huwa ħabat wiċċu mal-diffikultajiet korra kbar taljani bl-intelligenza u baqa tħuli intkom eh, li il-tajtu miegħu tafu kif jaħdem u kif ħadem f'dawn l-aħħar snin. F'dan is-semestru l-Italja użat żewġ għanijiet prinċipali. L-ewwel għan li natu valur politiku lil ħidma tagħkom, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Fitni tal-Lulju aħna meta ġejna hawnhekk sabiex nibdew innidu s-semestru għat ma kellnix aħna l-Kummissjoni l-ġdida. Aħna aħna iva konna co-protagonisti ġifiri fil-imkien mal-gvernijiet l-oħra sabiex namlu għazla storika aħna għazilna li natu valur politiku lil riżultat tal-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejjum Il-elezzjoni l-ħatra ta' Jean-Claude Juncker bħala l-President tal-Kummissjoni Ewropeja ma bdiċ biss mir-rikonoxximent tal-riżultat li ma kienx se jkun bizzejet waħdu għax il-partit li rappresenta Jean-Claude ma kisibx il-maġġoranza tal- membri ġifiri meħtieġa sabiex ikoll vota fiduċa. Imma bil ftejin politiku u għalhekk mela tawna valur l għażla popolari ġifir favur il-President Juncker għalhekk aħna għażilna li natu sinifikat raġuni lil vot ta' ċittadini u għalhekk tajna lil kummissjoni ta' Juncker pakketta riform proġett politiku għal snin li ġejjin u dina seħħi tal-ewwel darba fl-istorja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Na ma nsibx li dan għandu jkun l-uniku pass u l-aħħar pass u eh, din il-ħaġa għandha ssir u tkompli ssir dan huwa pass il qoddim ta' valur enormi u għalhekk l-Italja proponit eh, bidla tal-paradigm politiku li f'dawn l-aħħar snin nikkaratterizza il-dibattu tagħna fuq il-kontinent. Jiena nemmen li eh, jew l-Ewropa tbiddel id-direzzjoni fuq l-ekonomija jew inkella aħna ħan nispiċċaw li nibqgħu lura f'dinja li qed tinbidel malajr ħafna. U l-President Juncker raġuna b'dan il-mod il-kolleġġ ukoll u tkellem mal-kolleġġ dwar l-idea tiegħu u illum stess il-President Juncker se jirrappreżenta l-komunikazzjoni fuq il-flessibilità u l-arkitettura tal-investimenti tal-pjan ta' investiment Ewropew. U dawn huma żewġ rapporti u għalhekk għanna aħna għandna opinjoni pożittiva għax tinsewx qed nimxu fid-direzzjoni tajba u għalhekk rridu nagħmlu ħafna iktar. Eh, u aħna lesti li nagħmlu dan u aħna lesti li nkunu ġenerużi b'dan il-font u aħna lesti li nkomplu nadmu u nemnu f'dan il-pjan. Anka kieku ma kienx hemm flessibilta, naħseb li ħafna kieku ma kienx hemm din il-flessibilità anka minnajra. Ħafna minn il-pajjiżi eh, anka tiegħi tagħkom kienu forsi jifallu. Kieku ma kienx hemm il-flessibilità il-politika il-lum kienet se tkun annullata, ikkanċellata unak minn din l-awla. Dak li nixtieq ngħid jiena hawnhekk huwa li f'dawn l-aħħar sitt xhur jidrilna li rajna bidla vera enormi fid-direzzjoni. Imma ma salni xaħna se l-axar ta' triq tagħna. F'Ġunju kien hemm summit u jiena nix fakkarkom dwar diskussjoni diffiċli li kellna mal-kollegi tana kapita statu gvern u meta tkellimna fuq l-investiment ta' tkabbir u meta sħaqna fuq l-importanza li ninvestu b'mod differenti fuq ir-relazzjoni bejn l-ekonomija u l-flessibilta. Kemm bidlu l-affarijiet imma għaddew biss sitt xhur u għalek l-investiment fil-politika bil-politika tal-Kummissjoni li tażil direzzjoni u Iva nista niddiskuti fit-tul ir-riżultati u eh, il-ftem fuq il-klima, l-enerġija, il-politika ġifir li naddu minn Marer Nostrum għal Triton u ukoll dwar li minn eh, aspetti negativi wasalna l-aspetti pozitivi fil-ekonomija u l-investiment fuq politika differenti ta' kooperazzjoni internazzjonali kif ukoll dik klassifikazzjoni li dan il-parlament eh, vera u importanti t-tip u anka u koll baħnix kollox u eh, iva president eh, Schulz il-Maiden l-impenni li dan il-parlament pala istituzzjoni f'April talab lill kun silu l-Kummissjoni li promuovu dana imma dana ma wasalx għal riżultati pozittivi qed nitkellem fuq il-Mejdin jiena. U aħna li għamilna prezentajna dan id-dokument li għandi fidi u dan id-dokument li jirrapprezenta il riżultati kollha ta' dan is-semestru u għalhekk forsi tippermettu li li ngħaddi minnu fih għal tieni parti, tieni parti ta' konklużjoni ta' diskors tiegħi. Iġifieri li nitkellem dejjem dwar il-kwistjoni ta' sustanza. Aħna irnexxilna f'dawn is-sitt xhur sabiex nerġgħu nagħtu spinta l qudiem lill-Ewropa. Diffiċli li, li nagħmel dan id-dibattitu din id-diskussjoni fi żminijiet fejn id-diskussjoni fuq eh, it-tifsira ta' l-Ewropa minnaħa l-oħra donna min qed kontra l-isperanza tal-politika tal-Unjoni eh, Ewropea. Per eżempju, il-Papa Francesco li meta ġi jitkellem hawnhekk tkellem mod sabiħ ħafna l-idea tal-Ewropa bħala xi ħaġa li qiegħda hemmhekk għad-dinja. U mbagħad mill-banda l-oħra ġifieri l-investiment fil-biża hemm min qed jipprova jimblokka jixxekkel il-valuri tagħna. U sabiex ja dawna jispiċċaw isom fi furtizza ma l-Ewropa hija pjazza mhux furtizza u L-Ewropa nistgħu ngħidu li hija skola li nixtieq ngħid l-Ewropa dammek għal dialgu taħdidiet. Mux biex nidġildu, għalek, President, irridu nkunu ċari, aħna għawnek, aħna ftaħna dan il-semestru u aħna fakkarna Miriam mara Zazu li kienet Sudan, kienet fil-ħabs minħabba twellimin religjus taħħa u jiena vera gburi nistaw najdu li l-Europa f'dawn is-sitxur aħna permettina l din mara li terġa' s-sir libera u li, eh, li u permettejna u koll it-tifel taħli twilet fil-ħabs li jiex ħajja fil-liberta. U jiena naħseb li meta l-20 ta' wissu jiena fissimkom u koll jiena jiena għaddejt minn esperjenza sabiħa imma situazzjoni diffiċli u koll għax jiena mort irbil f'kamp tal-immigranti u fil-passat meta seħseb il Iva, ma kienem min ma xtaqx jitkellem, imma illum l-affarijiet huma differenti. Illum ifna hemm ħafna postijiet fejn qed isseħħu dawn is-sitwazzjonijiet tal-waħx. Ta u diqa l-Europa trid tkun hemmhekk u ħbib tiegħi tal-Parlament Ewropew intkom tafu li dawk il-nies li marru Pariġi għal March u għaw minna għalli il-ritratt il l-iktar storiku huwa dak il-ritratt bil-mexxejja. Le, il-ritratt li rridu niftakru huwa ritratt tal-poplu, specialment il-poplu Franċis fejn mela din l-istorja ġifiri ta' raġun ta' affarijiet zbieħ jiena hawnhekk fi Strasburgu qed eh, nipproponi eh, Strasburgu iva eh, belt Franċiża ukoll, ġifiri aħna bħala Taljani aħna rridu nagħtu ġieħ ukoll hawnhekk u hemm din l-idejja, din l-idejja din l-esperjenza vera sabiħa li għaddejna minna u Iva smajna mela l-innu l-innu Franċis u rajna nisa u rġil ma kienux qed jċedu għal din l-ideja tal-biża u x'kienu qed jgħidu bil-preżenza tagħhom fil-pjazzett differenti li l-Ewropa hija ikbar minn dawn it-teddit u li l-valluri tagħna huma iktar b'saħħithom minn dawk l-atti li saru u jekk aħna rridu nemnu f'din l-ideja tal-Ewropa ma uda mela illum ifa għandkom ix-xogħol iġifi tridu tidentifikaw minnu għal-għadu. Jeżisti dan l-għadu ma nistgħux aħna ngħidu li le iva jeżisti dan l Imma min ħajajt li l war reliġjun jiena nixtieq nitlokkom sabiex terġgħu taqraw diskors, diskors vera sabiħ li il-President Eġizzjan ġifieri eh, kiteb u nixtieq jiena nisħaq hawnhekk li l abilaterali li kellna kemm f'Kajr kif ukoll Ruma mal-Eġizzjani ġifieri dan huwa punt ġifieri sabidla bidla għall-Mediterran. U Id-diskors jew eh, fl-ewwel ta' Jannar fl-Università ġewwa l-Kajr fejn spjega li l-għadu mhux ir-reliġjon imma imma l-ideoloġija li tajt li anka l-ideja tal-reliġjon trid tiġi maqtula u dak li jippruvaw jagħmlu dawn il-fundamentalisti. Iva, l-għadu jeġisti, jeżisti. L-ideoloġizmu il-fanatiċizmu, imma l-ikbar riskju li għanna u d-dimna mux dak iġifi li ma narawx ladu, le li naħsbu li iva l-biza tista twaqqafna, xekkilna, timblukkana, għalek jiena nemmen li jekk ħan izolaw ruħna, jekk eh, ħa nibnu l-ħitan, ma dana ma jfistix li ħna Ewropej, President Iva, minna timur lilin fil-dibattitu politiku koll hemm il-kultura involuta u aħna ma nistawx nejxu fil-biza imma wasanna sabiex nejdu li l-kelma integrità tmur kontra l-integrazzjoni. Jena raġel fil-gvern taljan tax-xelluk imma aħna qatt musen permetti li l-identità din il-kelma ninsow, għax dina kelma kbira sabiħa, din il-kelma identità tesprimi is sens ta' xi tfisser li nkunu Ewropej. Jiena gburi tal-eroq tiegħi, jiena wkoll gburi tal torok fejn labt il-futbol l iskejja li attendejt. Jiena gburi li jiena Ewropew e, Italjan u l-Fiorentina, iġifiri e jiena gburi ġifieri tal-istorja personali tiegħi peress għax l-identità tiegħi xi ħaġa vera importanti u n-naħa l-oħra tal-integrità tal-identità mhux l-integrazzjoni imma li tkun anonimu. U il-kontrarju ta' integrazzjoni, id-dizintegrazzjoni, għalek aħna rridu nejdu b'mod ċar b'determinazzjoni kbira li meta mela fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej u barra nazbu sabiex niddefendu nħarsu l-identità tagħna billi nispiċċaw ftib ta' fortizza f'isem is-sigurtà rridu dejjem ngħidu lil nfusna li l-libertà responsabiltajiet huma l-affarijiet li jiġu qabel is-sigurtà. U is-sigurtà mhux possibbli mingħajr il-libertà fl-Ewropa u f'din id-dinja f'din id-dinja l dewwa tagħna Li ma jistawx joqtluna u ma tipruvaw ibidlu il-mod kif nejxu aħna. Aħna ma nistawx nippermettu li l ibidilna l ħajjitna u l-mod kif nejxu aħna. Tistaw tużaw il-klim li tridu. Gwerra, konflitt, kif tridu imma din realtà Iva, min juża eh, dan eh, klim ieħor forsi jista' iżid iktar voti, imma jekk aħna nixtiequ nmexxu l-istituzzjonijiet, l-isfida hija li l-Ewropa nerġgħu ġibolza biex tagħmel xogħla. U għalhekk Issa jiena nixtieq ngħid ħaġa sempliċi sabiex nagħlaq hawnhekk jekk aħna jekk aħna qed naraw li qed nerġgħu naraw il-politika li ħadet spinta fl-Ewropa minħabba l-fatt li f'dawn l-aħħar xhur, dawn l-aħħar snin aħna rajna li l-Ewropa tixtieq u tieħu iktar Ewropa. Mhux inqas imma rridu nkunu onesti aħna hawnhekk li Mela, dan it ta' Ewropa li aħna bnejna f'dawn l-aħħar ftit snin, iva, mela forsi ta' spiss rajna li huwa modell e, bbażat fuq l-ekonomija, fuq e, l-austerità, fuq il-limiti, imma jiena President jiena naħseb li f'dawn is-sitt xhur nistgħu ngħidu li dan l-aġir kien żball u li dan din il-bidla li l-President Juncker għajwassal għalija u aħna eh, ħsibna li dana se din il-bidla se sir fi sitt snin, mux sitt xur. Il-dinja qed t-prova tipprova tinvesti fil-futur l-Ewropa le. Aħna morna Brisbane għal G20 u il-klim tkabbir investiment eh, innovazzjoni dawn il-klim smajnijom kullum kien aħna irridu immexxu dan il-fenomenu ta' bidla. U se namlu hekk biss jekk l europa se terġa' tħares lejha nnifisha u ssir seta mhux ekon eh, ekonomika imma ta' valuri u valuri li min jixtieq jikkanċellhom ukoll. U jiena nixtieq infakkar ukoll li li nnifsi li meta il-Parlament dan il-Parlament iva meta dan il-Parlament Meta dan il-Parlament fl-1975 dan talab għal l-elezzjoni diretti kien hemm il-Presidenza Taljana. Iġifieri tlabna sabiex naddu għal eh, vot dirett dan kien moment sabiħ importanti ta' sinifikat 40 sena ilu mela il l laqas ma kienx tagħmel partiva mill-Unjoni Ewropea, mill-istorja saħħa kienet differenti immess illum aħna qed nuru li l-Ewropa tista' timbidel. Umma rridu naħsbu aħna li din il-bidla trid Eh, iġġelna iva nħarsu lejn il-politika tal-ġirin mod differenti. U għalek mela prezidenza l-ġdida, iġifiri aħna nitkelmu dwar aġir differenti fil-Mediterran eh, u kol u natu attenzjoni eh, differenti l dimensjoni Ewropeja, ġifiri l-Albanija, Serbia, Montenegro u il-mela l-politika tkabbir ma tistax iva eh, tiġi mill-quta mill-biża u tal-Alġerija u kond dinna kanet eh, tema diffiċli ta' dan is-semestru tagħna u naħseb li dawn l-affarijiet se jkompru l-oltu ukoll il-presidenzi li jmiss u nibdew bl-Expo li ħajseħ fl-Italja u min jemmen fil-politika tafu li aħna se nitkellmu dwar tema vera eh, importanti li natu ikel lid-dinja tagħna u rridu niġġieldu kontra il-ġuħ. Jiena ma nixtieqx mela inħalli nala fuq xaġa negattiva. Imma nixtieq nitkellem fuq u lissi. jiena sallimt mela xini l-Europa mux permezz tal-istituzzjonijiet imma jiena tal-limt permezz tal-istorja tijaj tal-belt tijaj. Eh, Danta għaljeri li eh, twilet fil-belt tijaj u eh, huwa għamel referenza vera sinifikanti u specialment għal min li aħna nal u nispiċaw fid-djar tagħna. U min tkomx maħluqin biex tajxu bħala annimali bla raġuni, imma biex issegu virtu u għarfien u dawn huma vera punti u dan huwa klim importanti. Il-Parlament Ewropew jażel jekk eh, aħna nixtiequ ngħixu eh, bħall-annimali Iva, nistu, forsi danna jista' jwassal għal vot addizzjonali u ma mux sen kunu nistu aħna nigvernaw u mmexxu l-Europa. Aħna rridu nkunu Ewropej u aħna Iva, n-nis responsabli, aħna vera nemnu li l-Europa. Iva, pas fejn nistu aħna nifacċaw l-sfidi ta' dan nishtiq nir-ingrazza il-Parlament Ewropew, l-istituzzjoni tal-kooperazzjoni u l-President tal-Parlament Ewropew, l-Italja, iġifiri li aħna nemnu fil-valur valuri eh, u aħna se nkomplu naħdmu għal l-Europa li huwa iktar għal popli u eh, li jkun hemm inqas burokrazija. Grazzi. Vielen Grazie Prem Sur Koban, naħseb jida li huwa it il darba li għat rabex ħajbdew jaħsbu li jidal huwa ismek. Issa għal Sur Juncker, President Kommissjoni. President. President tal-Konsil, Matteo, Senjur, kollegi. Minn żmien għal ieħor ikun hemm jasal żmien fej tranzizzjonija diffiċli kif għadd. Dan huwa moment bħal da aħna konna konna nifakru dal-għodu l-liberazzjoni tal-kamp ta' Auschwitz Hemm ħafna li twildu wara l-gwerra. U samaw biss fit-tradizzjoni, raw fl-istorja u mhux għax għaddew minna personalment. Hemm ħafna affarijiet ġaraw fl-istorja Ewropea minn l-1939 sa 1945 wara u qabel Għannix ninsew l-lezzjonijiet tal-istorja u għanna niprovaw nejxu, ma nistawx ninsew meta zon f'moħu feqedin fi Franza. Specialment din il-moment fejn dik traċedja li għaddejjin minna da drama li ġrat f'dar l-aħħar ġimgħa. Aħna għadna fl stat eh, ta' urrur u verament eh, diskustati minn dak li ġara f'Pariġi u fil-żona ta' Pariġi. Iva, ħna kulħadd Charlie. Imma għaw ħafna Charlies fid-dinja kollha li għandna nżommu f'moħħna. Imma ħabba l-qegħdin fi Franza, eh, vive la France, vive la République. Aħna wasanna eh, fil punt fejqet nirrivedu l presidenza taljana u ħanibdew bil-presidenza tal-Latvija l-Unjoni Ewropea. Dan huwa moment ta' tranzizzjoni, huwa perjodu ta' tranzizzjoni, huwa punt xiera biex aħna nkun nistgħu nirriflettu fejn sejrin. It-tmim tal-presidenza taljana eh, twassal għal bidu ta' presidenza ġdida, presidenza Eh, smim ta', ta membru li kien fundatur u aħna għada nitkellmu mal-Prim Ministru tal-Latvija. U min kien jaħseb li fl 1900 fl-1957 min kien ħajn jimmaġina l-presenza tkun mizmu mill-Latvija. Dan huwa simbolu tar-rekonċiljazzjoni bejn l-istorja u l-ġeografija u ħafna konċetti oħra fl-Unjoni Ewropea u wara l-orruri tal-gwerra li qasmet l-Ewropa f'żewġ żoni opposti li kienu jiġru irrekonċiljabli u hawnhekk qegħdin dimna moment storiku fl-Ewropa u għanna nkunu gburin u aħna gburin dwar dak li rnexxinna nagħmlu f'daw l-aħħar snin li għaddew. Tmim il-Presidenza Taljana tatni opportunità biex ringrazza nagħmel tribut lil ħabib tiegħi. Jena kont eh, jiena naf eh, kif tħossok u nħabba li qed toqrob tmim il-prezidenza tijak, F-sessin eh, sens ta' mistriħ, imma sens u kolli ta' suċċess u disponibilità biex taddi iċwivet il-presidenza li jmiss. Imma fl-istess ħin u koll ċerta frustrazzjoni eh, ta' dak li ma sarx, eh, mar nexxilekx it-tem. Nafu l-kwestjoni tal-budget tal-2014-2015 kienu punt ewlieni l-agenda tal-presidenza u nafu li kunem ħafna dibattitu taħt il-presidenza tijak unħost li flimkien mal l autorita eh, li huwa l-parlament sar ħafna xogħol. Imma huwa evidenti li minar l-impenn ta' kuljum ta' presidenza taljan ma konniex nastu għal riżultati li wasanna li jom għalhekk insellem il-Presidenza Taljana għax minajra ma konniex nistgħu navanzaw nagħmlu l-progress li għamilna u ma nkunux fej qegħdin dak l-għandi xaqsam il-budget Ewropew. Eh, grazzi ħafna lilek u l istaf tiegħek. Aħna ħadna ħafna deċiżjonijiet legali fuq il-mekkanizmu ta' riżoluzzjoni unika eh, bħal insolvency u fuq l-Unjoni Bankarja progress importanti taħt il-gwida tijak, supervizjoni tijak, il-presidenza tijak, għamilna u koll eh, progress kbir b'dak l xaqsam ma l-investiment. Matul il-kampanja elettorali aħna qbinna li l-Kommissjoni tiġi bazata fuq l-lezzjonijiet, il-rizultati tal-parlament u binna u koll jkun hemm riformi strutturali u biex nifokaw fuq il-tkabbir ekonomiku u żieda fil impiegi U ġasar ċaru eh, passi kbar bil-pjan ta' investiment li jena prezentajt f'Novembru. Għal dar oħra minar l-impen, eh, inkoraġġament u appoċ ta' presidenza taljana il-Kommissjoni ma setax tagħmel il-progress li kienet eh, f'pożizzjoni li tagħmel biex tniedi mill-ġdid l-kupru ekonomiku ta' Ewropew u ħolqien ta' impjiegi ħaġa li kulħadd irid. Dan huwa din hija l-missjoni tagħna u kif qal Matteo aħna bla dubju nitkellmu fuq dan iżjed wara f'senar ehm, dwar it-test legali hemm bżonn li jiġu adattati biex nkunu nistgħu nimplementaw dawn l-inizjattivi ġodda. Nħarsu lejn l-inizjattiva eh, tal-patt ta' stabilità u tkabbir ekonomiku u kif ukoll ikonna flessibilità f'dak. Din hija waħda mill-punti Wieħed mill-punti fost ħafna, punti fejsar sar ħafna progress, eh, parti kbira nħabba l-kontribut tal-Presidenza Taljani. Eh, Kienem ħafna opportunitajiet fej il-Presidenza Taljana appoġġat l-Presidenza nishtiq nirringrazzjom fond ta' qalbi u niżgura li nħoss li għamlet verament xogħol siwi, xogħol tajjeb li verament eh, uriet kem kienet kapaċi fl-sfidi li kella u d-dima u nirringrazzja l-daw kolla ta' xol li għamlu. Xol li għamlu b'inspirazzjoni kbira u aħna nishtiqu nirringrazzjawhom. Viva l-Italja! Herr Juncker. Ich eröffne nunmehr die Aussprache. Das Wort hat im Namen der EVP-Fraktion Herr Vorsitzender. Grazie ħafna. Niftħu il-dibattitu. Sanaddu għal Sur Weber. Kernland Europäischen Union. Grazie ħafna, President, Prim Ministru, kollegi. L-Italja hija huwa pajjiż importanti ħafna, storikament, kulturalment, għal dar komuni tagħna Ewropea. Għalhekk Prim Ministru kien hemm uh, konna tistennew ħafna mill-Italja meta il-Presidenza bdiet sitt xhur ilu. Jien nixtieq ringrazzjak fissem il-grupp tal-IPP nixtieq nirringrazzjak eh, għal-rizultati għal-fat li għanna budget għal-2015 eh, li huwa gwadan tal-presidenza italjana messaċ ta' stabilta u saħħa l-Italja poġġiet l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni wkoll fuq l-aġenda. Nirranza l-Ministru tal-Intern Alfano eh, ħalli poġġi dan il-punt fuq l-aġenda biex tiżgura li l-Ewropew jifmu l-responsabilità maqsuma f'dan il-kamp il-kustjonijiet ta' investiment u koll eh, aspet fej il-presidenza taljana għamlet eh, kontribut kbir, ta' kontribut kbir. Nishtiq nirringrazzjak ukoll dak li għadda lodu dwar il-dimensjoni storika tal-aħħar sitt xhur. napprezzaw il-maniera kif int bħala presidenza taljana sħaqt fuq l-importanza ta' kif aħna konna ed nażlu Eh, l-nies li ħajmexxu l-Ewropa tal-ġejjini u qed nieħu gost ħafna li s-sudjum karqijat beda fejqija. Issa l-ġejjini il-rwol tal-Italja ma temx eh, flessibilta investiment u ma aspetti li inti għamilt referenza li ħaġa li mhux ħa ninsewa, tkellimt ukoll dwar Ewropa ta' valuri u mhux Ewropa tal-ekonomija, imma ma nifhimx għaliex aħna għandna bżonn għanna bżon b'xi mod jħor nazlu wahda waħda jew l-oħra. Bla dubju li għanna bżon it-tnejn. L-unika maniera li u nistgħu nagħtu nitrasmettu l-valuri tagħna liċ-ċittadini tagħna jekk jekk aħna ikonna ekonomija b'saħħitha m'għandniex b'xi mod jew ieħor nippruvaw issu nopponu wieħed kontra l-ieħor. It-tnejn huma importanti, valuri u ekonomija. L-invest il-pakket ta' investiment ta' Jean-Claude Juncker huwa importanti. Mhux biss għal l-investiment, kif qal eh, il-Viċi President il-Viċi President Katajnen, imma wkoll eh, dwar stabilità ta' budgets nazzjonali. U flessibilità hija xi ħaġa li aħna kollha rridu. Prim Ministru Renzi, int fil-Kunsill Ewropew iddeċidejt fuq dar ir-regoli li jibqaw kif huma six pack u two pack u l-istati membri għandhom jiżguraw li id-dejn in ġenerali jiġi limitat għal 60% tal-GDP. Il-Kommissjoni Ewropea għandha rwol importanti biex tiċċara ir-regoli. Imma l-fatt li r-regoli jibqaw kif huma u koll għandha x'taqsam mal-valuri tħal. Għax aħna tider li aħna nistaw nistaw jiddependi fuqha, ġifirni fuqna, ġifirni hemm għandna konsistenza fil-politika tagħna. President, din il-ġimgħa kienet ġimma li b'xi mod jew ieħor impattat ħafna ħona bl-avvenimenti li ġraw f'Pariġi Aħna għanna bżon nkomplu naħdmu għal-kontinentali. Ma nix nippermettu li jizvijawna. Il-punent muwiex bazat fuq attitudni radikali, il-ponent huwa bazat fuq l-edukazzjoni, żmien mdawwal, l-ġunijiet sussidjarita dawk l-affarijiet li aħna nġildu fuq għalihom fil-ġejjini. Grazzi. Fidi die Sozialdemokratische Fraktion jetzt das Wort der Vorsitzende Pittella. Fisem l-essendi is-sur Pittella. President Renzi f'din il-Kamra fil-Lulju li għadda fil-diskors tal-inaugurazzjoni tal-Presidenza Taljana kif ġie mfakkar ftit ilu Inti qed li l-ikbar sfida hija li eh, insibu il-ruħ tal-Unjoni Ewropea. Il-ħadd konna Pariġi. Ir-ruħ tal-Ewropa kienet hemmhekk eh, fost miljuni ta' persuni. Għal dawk li jridu jingħalqu f'darhom u jibnu ħitan, joħolqu differenzi u biżat, aħna rispondejna nar il-ħat billi morna fit-toro u mm, imxejna l-kol flimkien. L-attak ta' Pariġi mhuwiex biss attakka kontra l-libertà tal-espressjoni u tal-ħsieb u attakka sovranità Ewropea. Sovranità Ewropea tfisser li poplu huwa liberu li jażel kif jgħix u u li ħadd ma jista' jimponi mod ta' kif ngħixu li aħna ma rridux. Għaldaqstant noqogħdu attenti biex ma naqgħux fil-nazba ta' terrorizmu li jrid jitrasforma is-soċjetajiet is-soċjetà tagħna fortizza taħt assedju. Wara l-11 ta' Settembru, l-Amerika għazlet li uh, tibni iktar eh, ħabsijiet uh, flok kulleġġi. Ma mannix namlu l-istess balġa għal Ewropa, aħna rridu soċjetà miftuħa fejn il-libertà u s-sigurtà ikunu ikunu flimkien. Nsibu ir-ruħ tal-Ewropa mhijiex xi ħaġa retorika. Tfisser li noqogħdu attenti u nieħdu il-ħajja tan-nies normali noqogħdu attenti għall-isperanzi tagħhom nashom ħajja ta' dinjità. Din hija dan huwa dak li għandhom bżonn. L-osterità waslet għal iktar qat, iktar prekarjetà, iktar faqar il-presidenza taljana għamlet kondizjonijiet biex tpoġġi l ewropa biex, l ewropa terġa' tibda timxi l qoddim F'Lulju meta tkellim dwar l-investimenti, ħafna bdew jitbismu. Illum eh, kif għal President Juncker u inti stess, il-Kommissjoni ser tkun qed tapprova r-regolament tal-pjan ta' 300 biljun. Għanna pjan, għanna pjan għad kabbir bil-punt eh, punti b'saħħithom u dawk deboli li fuqhom il-grupp tiegħi u għales li intervjeni biex ikun hemm bidla f'inaugurazzjoni tas semestru inti tkellimt ukoll dwar il-flessibilità. Mek ukoll kien hemm ċertu ironija fuq xi qed jitkellem Renzi x'inhi din il-flessibilità? Kienet isa xi battalja ta' Don Kixot. Eh, Renzi isu Don Kixot jiġi u joqgħod eh, jiġġielet u eh, jiprofa inneħi dik il-rigidità li bieħ ġie attwat dan il-patt Pero illum ġiet eh, saret il-komunikazzjoni fuq il-flessibilità b'mod uffiċjali. Dan kollu għandna nkunu gburina li grazzi kollha il presidenza Taljana nixxilna wkoll nsaħħu l-idea għal dawk li rridu jagħmlu sanzjonijiet fuq l-Istati membri jekk dawn jirrifjutaw li jimplementaw jirrifjutaw li jimplementaw deċiżjonijiet ta' Brussell il-punt ewlieni tal-investiment eh, din hija battalja storika tal-grupp tagħna, il-kofinanzjament tal-investiment Ewropew anke ta' dawk previsti mill-pjan Juncker ser eh, jiġi mmexxi mill-patt tal-istabilità u dawk il-pajjiżi li ma jaqbżux il-limitu ta' 3% tad-deficit. U anka l-kofinanzjament tal-fondi strutturali anka dan Eh, jider li hija ħolma. Eh, ma le, miex ħolma, huwa fatt, huwa fatt rivoluzzjonarju. Morru tkellmu ma' ċittadini, ma' reġuni, ma' l-atturi privati li ma' jistawx jgħatu kofinanzjament eh, għal fondi Ewropej. Iva, rridu niksbu ħafna iktar minn hekk, imma dawn huma fatti u riżultati importanti. Nippermettu li ngħid l-aħħar ħaġa, President Schulz kienem tifel li saqsa li l-raġel għaref jek jistax immis l-istilel. U l-raġel għaref għallu miss l-art, b'kuraġġ u b'realizmu. Eh, din il-presidenza bdiet tibdel, bdiet il-bidla għall-Ewropa, rridu nkomplu għaddejjin nimxu l-qoddim għal din il-bidla. Flimkien miegħek, President Renzi. Das e Kellim li mis fissam li siħar, is-sur Gukko. Prim Ministru Renzi inti f'Ġunju saqsejt kif se tkun qed tidher l-Ewropa jekk aħna ngħidu selfie. Nixti eh, inkun naf eh, kif tidher il-Presidenza eh, Taljana illum kieku kellek tieħu selfie risposta tiegħi tkun li ma jkunx hemm wisq fiha. Ma mhix ħaġa sorprendenti din għaliex sam il-bidunet kienet ser tkun eh, aġenda eh, leġislativa minimalista li kienet tirrifletti eh, situazzjoni ta' wara l-elezzjonijiet. Però l-Presidenza tiegħek kien ixtila tagħmel xi ftehmiet bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq il-leġiżlazzjoni. U nixtieq insemmi wħud minn dan. L-ewwel net il-ħasil tal-flus Il-problema hija li il-ftehim li ntlaħaq fuq id-direttiva mandux jindirizza biss il-pis fuq il-nis innoċenti li spiċċaw maqbuda fil-burokrazija imma għandu jindika u kol kif il-biljuni ta' l-euro li morru lejn kriminalità organizzata u terrorizmu. It-tieni ħaġa il-GMOs din hija kwistjoni importanti li ser nivvotaw ukoll fuq dal-waqt dan kollu juri li hemm min huwa favur tal-GMO oħrajn joqogħdu iktar attenti. Imbagħad hemm ukoll il-budget tal-2015 il-ftehim eh, dwar il-budget. Naħseb però li għatem ċertu kontijiet mhux imħalsa b'mod sinifikanti u naħseb li jintom tliftu l-opportunità biex eh, tieħdu responsabilità ta' din is-sitwazzjoni mhux sostenibbli. Ir-raba, migrazzjoni fil-Mediterran, naħseb li din hija xi ħaġa eh, plus għalikom. Il-ħames eh, it ttip aħna kuntenti li taħt il-Presidenza Taljana il-Kunsill ikkjassifika il-negozjati tad direttivi u kien hemm ukoll il-pubblikazzjoni tal-proposti legali mill-Kummissjoni u nistgħu ngħidu li eh, hemm uh, iktar trasparenza għal ftehim. U l-biżat tan-nies Ġifieri mod ġenerali, nixtieq eh, eh, natik il-grej dawnek, mhux ħażin nista' ngħidlek, mm, però nifraħlek xorta waħda. Grazzi ħafna. Issa naddu għassur Verustat. Aħna konna, jien kont kontent bil-intervent favur l-Europa li xin xifti tanzjuż dwar l-Italja meta nara li l-opinion polls reċenti it-tlet partijiet tal-oppozizjoni jew lenin għandhom madwar tal-40% din hija xi normali f'demokrazija ma dawn il-partiti tal-oppozizjoni issa huma kontra l-ewro kontra l-integrazzjoni Ewropea ġifieri x-xewqa tiegħi għalija hija li intom tirnexxu fir-riformi tagħkom fl-Italja biex twaffqu din il dan il-moviment anti-Ewropew fil-pajjiżi tagħkom għaliex għandna bżonn ta' li taqli li tkun fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja li l-sirkozzi eh, tal-xogħol li għamel mal-Parlament, niftakar ukoll il-kontribut ta' Giorgio Napolitano fil-Parlament fil-bidu tas sena li writ it-triq għal-futur. Jekk naraw il-Presidenza Taljana, nindunaw li kif għal sur Rejben kien kienem eh, l-investiment u tkabbir, għanna bżon taħħom it-nejn, din hija qalba ta' dan id-dibattitu, però dan huwa biss il-bidu ta' dan ix xol u il-bidu ta' dan ix-xogħol tagħna li x'issanna bżonn tal-pjan ta' investiment. U jiena rrid ngħidilkom ngħidlek surrenzi li hemm bżonn tal-appoġġ tagħkom fil-Kunsill li l-Istati Membri kollha qegħdin jidħlu fl-iskema ta' garanzija ta' dan il-pjan ta' investiment din il-partiċipazzjoni tal-Istati membri m'għandix tkun parti mill-patt ta' stabilità ġa nafu sa mill-bidunet li ma hemm rebda raġuni il-għala l-istati membri m'għandhomx xietlu fl-iskema ta' garanzija għal pjan ta' investiment biex ikun ta' suċċess u jiena naħseb li mhuwiex aċċettabbli li uħut mill-istati membri jgħidu li din mhijiex affarijiet tagħna. Tieni ħaġa, għandna bżonn ta' riformi strutturali, mhux biss eh, li nħabbru ir-riformi strutturali fil-futur. U l-aħħar ħaġa għandna bżonn ta' pakkett ta' leġiżlazzjoni biex inkunu nistgħu niftħu dawn is-swieq ewlenin u din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu iktar tard mal-Kummissjoni. Għandi diżappunt wieħed bil-Presidenza Taljana Irrid inkun onest magħkom, il-pakkett ta' Telekom ma ġiex konkluż. Ejja nkunu onesti hawnhekk, kulħadd qed jitkellem dwar l-investiment fid-dinja diġitali, għandna bżonn ta' risposta għal dan kollu ma maħniex l llum li fl-2015 nagħmlu ftehim mal-istati membri dwar il-suq diġitali u il-pakket tat telecoms neħilsu mit-charges ta' roaming nirqu nindaħlu in-net neutrality. Dan huwa l-uniku diżappunt tiegħi Ma nispera fis-settur li ġejjin tal-Presidenza ġdida Italjani ikunu jistgħu jafsu iktar għal dan is-suq diġitali. Für die Fraktion der Vereinigten Linken hat jetzt das Wort der Abgeordnete. Is-Sur Maltese għal United Left. Grazzi, President miljoni ta' ċittadini eh, kienu fil-qalba tal-Ewropa. U din kienet konsolazzjoni eh, li nara l-kabijiet tal-gvern jimxu fil-pjatet eh, flok jitkelmu, jiddiskutu fuq punti u percentagġi differenti irridu eh, niftħu dan it-triq tal-triq eh, eh, tal-ħolm għal-ċittadini Ewropej. Ikun hemm iktar ambizzjonijiet u kuraġġ, però kien hemm biss kliem, ħallejna biss kliem. ħafna mit-trattati jridu jerġgħu jiġu miktuba U hemm ximġina li jazbu li l-Italja bċertu deflazzjoni forsi xi darba tkun tista' tapplika l-Fiscal Compact. Ma, stajtux tagħmlu xi ħaġa differenti għall-arja tal-Mediterran il-President tal-anqas ma kella il-kuraċ twaqqaf eh, l-austerità. Kien semestru mhux Ewropew u ħafna iktar Taljan. Inti eh, rrit turi eh, ċertu affarijiet pal pereżempju il- tkeċċja ta' nis mix-xogħol eh, jew il-ġida kontra l-evażjoni fiskali. Siċċur ilu s sur Verhofstadt qal li fir-rapport bejn l-Italja u l-Ewropa intilfu 10 snin wara il kummidji ta' Berlusconi. Issa għandna 10 snin u siċċur magħhom, grazzi. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Frau Vorsitzende Harm. Für il-ħodor is-Sinjura Harms kollegi. President, Prim Ministru Renzi. Il-presidenza ta'kom ma kienieċ waħda lineari. Kienet ta' tranzizjoni u uh, konna zbaljati li stennejna iktar, kont nixtieq kif kontu iktar miftuħin iktar um, ċari fil-mod ta' kif iddiskutejtu il-problemi, il-kwistjonijiet li tqajmu fil-ġranet riċenti Naħseb li l-koll irridu nkunu grati ħafna lejn Franza għal l-arja ġdida li taw li l-Europa bil eh, mixja republikana li kell li għamlu li organizzaw. Ximmor l-ura għal-presidenza ta'kom naħseb li huwa importanti li nitkellmu dwar kif ser nibnu mill-ġdid iktar fiduċja. Fost din l-sfiduċja li għaw. U mhux qed nitkellem dwar gruppi ta' popolazzjonijiet differenti hawnhekk, imma il-problemi li jeżistu bejn il-politiċi u n-nies, id-differenza li hemm bejniethom. wara li rajt kemm kien hemm data disponibbli dwar il dawk li għamlu l-attakki fi Franza, jiena inkwetata ħafna dwar ir-reazzjoni tal-Ministru tal-Intern li tgħid li iktar data għandha tinġabar. Din ovvjament ma ġelnix inħossni sigura jiena bħala persuna mill-partit tal-ħodor inħoss li din hija sfida kbira ħafna, hija sfida serja, ma m'għandniex immorru lura għal rimedji antiki li fallew. L-azil u l-immigrazzjoni kienu u fost il-prioritajiet tal-prezenza taljana. jien ikolli ngħid li n-numru ta' dawn il-kwistjonijiet problematiċi u l-wasla ta' iktar immigranti jissimbolizzaw uh, dak li eh, ħloqna uh, aħna bil-regoli bil tagħna hija ta' ħasra, hija ta' mistħija li l-Ewropa ma ħarġitx b'leġiżlazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni il-kwistjoni ta' Greċja u l-Euro hija xi ħaġa wkoll li ma tagħtix wisq stabilità. Ma sar xejn biex tiġi stabilita l-Euro. Aħna ma nemnux li l-Euro ser tkun stabli sa mal l-elit politiku jirnexxielu imur għal integrazzjoni politika u ekonomika ġewwa l-Unjoni Ewropea. Is-Sur Tsupras Mwix il-problema fil-Greċja, il-problema hija li aħna ma konniex pożizzjoni li nġelu l nies li jemnu fl-integrazzjoni politika u ekonomika ġewwa l-Unjoni Ewropea. Il-kellim li mis fis li FD huwa s-sur Zullo. President Renzi, sitt xhur ilu f'din il-Kamra inti jekk l-Ewropa tagħmel selfie tkollha eh, il-wiċċ tal-dwejja, tal-ejja u tal-assenjazzjoni. Din hija fil-fatt deskrizzjoni tal-semestru eh, tiegħek ta' presidenza. Hawnhekk illum isni qed nara li xi xi magician li qed jagħti spettaklu eh, dwar il-flessibilità u l-budget nazzjonali mill-ewwel indikazzjonijiet jidrilna li eh, rajna biss il-minimu ta' dak li konna din nistennew u meta niġu għal kofinanzjament eh, ta' attivitajiet li kellhom isiru. Ma kien ftit meta mqabbel mal-wediet tal-ulju li għadda. Pero mux ser kunem miktar inganni, mux ser eh, ninsew li il-semestru tija kien il-semestru tal-opportunitajiet mitlu fin. Met inti tkun fil-tmexxija eh, ta' xaħġa tant importanti, inti tittati il-massimu tijak tati li tista għaliex dan ikun ta' vantaġġ għal kulħadd. Jekk ma jiġrix hekk, inkunu biss qegħdin naħlu ħafna ħin. Din kienet okkażjoni eh, opportunità mitlufa Is-Sinjura Mogherini bħala rappreżentant oli tal-affarijiet eh, esterni eh, stajna nitolbu portafol li fil-fatt kienet tagħmel iktar differenzi il-Mogherini Mogherini fil-fatt ta' ma waslitx lura lil Maro. Eh, kien hemm telf ta' opportunità ta' opportunitajiet differenti f'dan is-semestru u ma il-Presidenza ma li tagħti miżuri konkreti. Fl-Italja, per eżempju, 43% ta' zaza huma edha u e, wasalna 13.4% in ġenerali tal-qat. Irridu nipprivaw insibu f'nilħu ftejim biex bekk ma nitilfux iktar opportunitajiet kif ġasar. Kien hemm ukoll telf ta' opportunità fir-rigward tal-enerġija il-regolament fuq il-GMOs li kondanna li l-bdiewa tagħna li jispiċċaw fidejn dawk il-mexxija tal-biotech. Eh, il-kwistjonijiet ta' Triton u ftehmiet finanzjarji. In-nuqqas ta' trasparenza fuq it-titjeb di dan kien ftehim li eh, tjedda iktar lill-kumpaniji Ewropej. L-aġenda digitali li twassal suppost kella twassal għal soċjetà aktar kompetitiva. biex immur lura l-idea tas selfie li hija tant tal-qalbek. Minkejja il-daħqa eh, tiegħek aħna ma nistgħu naraw xejn iktar ħlif id-diżastru. Grazzi.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 mux ehm, meqjus fallut minn Lega Nord u meqjus fallut minn din il-Kamra. Għazbu ftit ehm, fiċ-ċittadini din isegwuna bħalissa ehm, li forsi ma jarawx eh, wiċċi ikraħi u sabieħ, imma li jaraw li din il-kamra kollha kemm flok lili taraw jekk jekk tħarsu lejn din il-kamra taraw desert, taraw xejn, taraw sitt xhur ta' ta' klim firaħ. U n-nies til-fulħin jisimaw il-klim firaħ ta' ta' Tarenzi. Klim eh, fi xejn li s-sitxurilu tana ħafna wediet. Rajna L-Ewropa hija bidu ġdid. Issa llum qed jgħidulna x'sar. Però x'għandna għat u li ħafna. Munita zbaljata li ħat ma bita fuqa. E, l-imprizi xejn, ma sar xejn. Fuq il-Made in Italy ma sar xejn. L-invażjoni tal-prodotti mit-ċina, kontrafatti mit-ċina ma sar xejn. Il-Dirtiva Balkan fis-settur e, f'setturi differenti xejn, ma sar xejn. 4000 eh, kumpanija tar-ross ma sar xejn, eh, invażi eh, mir-ross tal kamboġa ma sar xejn. Nuqqas ftejm mal-Marok, qed jalqu l-kumpaniji ġewwa l-Ewropa u fil-Afrika ta' fuq għanna żewġ soldati Ewropej li għal snin twal ilhom ġewwa l-Indja l-emmu law imma ma sar xejn dwar dan. L-immigrazzjoni biddiltu l-ismijiet ma ma biddiltux is-sens. Tistgħu tgħidulu Mare Nostrum, Tritum, Pluto, Mickey Mouse, sejħulu li tridu. Ma sar xejn fir-rigward tal-għajnuna da ċittadini Ewropej. Dwar ir-Russja, fi żmien ta' dan it-tip, flok tmorru Pariġi kif sar mod tajjeb ħafna. Uh, minn mar xart kien hemm bżonn li jsir diskussjonijiet mar-Russja fuq paġna 11 tal-programm tiegħek kien hemm eh, l-idea li jerġgħu jibdew in-negozjati biex terġa' biex tidħol it-Turkija ġew l-Ewropa. Fortunatament, ix-xejn tiegħek għall-inqas waqaf li dawn in-negozjati ikomplu nixtilek kull suċċess eh, u nispera li il-Latvija jirnexxila tagħmel xi ħaġa meta mqabbel ma' diżastru li għamlet l-Italja, l-Presidenza Taljana. Grazzi. Fissem il-PPS u Royal. smajna mela Iva eh, dwar ir-riżoluzzjoni bankarja mill-President tal-Kummissjoni Iva hemm affarijiet li saru ma il-klim l-oħra kienu dwar valuri. Issa l-Prim Ministru qed jgħidilna li eh, rridu nbidlu l-politika kompletament. Nittama ma li din il-ħaġa mhux ħasseħ rridu aħna l-istabilta u tkabbir Irridu aħna li naċċertaw li il-ftejmiet jiġu imħarsa kemm jekk qed nitkellmu fuq is-six pack jew it-two pack. Għamilna l-progress pass pass. Ħarxu lej Spanja, l-Irlanda. Iva sar progress imma kien hemm pajjiżi fejn ma sarx daqshekk progress. aħna ħandajfu l-kriterji ta' stabilità, aħna sen wedu r-riformi strutturali, nittama li le, in-nies ħajabdawna biss jekk għanatu r-riżultati, progress jekk in-nies jistgħu jħossu li l-progress qed isir li jitkabbir jatemmek, hemmhekk, dan mhux jiddependi fuq iktar flus, iktar programmi, rridu nkunu konsistenti,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 għamil performance is-sur Renzi għax kien vera arroganti meta kienet jiddiskrivi nis li kienu jopponu. Jew forsi mela inti taqbel miegħu li nis bħali huma annimali. U li rridu noqdu kwieti u ma nirrappreżentawx lil dawk li ivvotaw għalina. Also, Herr Kollege, ich finde, diese Präsident... il-Presidenza kisbet ċaffarijiet eh, rajnijom fil-lissa u il-President tal-Kunsill huwa għal u kellu xita il-bit u għal li eh, tibiddel l-affarijiet kompletament ma naqbilx jiena imma jiena mhux se kritika l istatsiħa ta' politiċi le. Grazie ħafna President. President Juncker, Sur Renzi, il-Presidenza Taljana għan iftakru għal diversi inizjattivi dak li nixjaqsu il-fond tal rezoluzzjoni eh, tal-disputi tal-banek, imma wkoll għal kuraġġ li għajmet ċerta punti fuq l-agenda, punti kruċjali għal proġett Ewropew, pempju disciplina fil konti pubbliċi, u biex eh, kun nistaw nkampaw fil-ekonomija għanna bżon investimenti strategiċi, għanna bżon nikontrollaw l-infiq pubbliku u di importanti. Il-presidenza taljana ħarset li daw il-kwestjonijiet u kellet daw il-punti fil-qalba tal-diskussjonijiet tal-parlament. Għanna kommissjoni ġdida, għanna parlament ġdida l-Europa għada eh, f-situazzjoni fej qed tiġi medda med deflazzjoni u nuqqas ta' fiduċja mill ċittadini. U għaveru l-presidenza taljana ma tatniex dak il- dak isu eh, l-spunt, eh, dak il-xok elettriku biex inkunu nistaw nċalu. Imma wara daw l-austeritajiet, l-periodu ta' austerità fej kullħat sar iżjed fqir il-Kummissjoni Juncker bdiet titkellem fuq l-affarijiet li għandna bżonn biex tmexxina taqbna li d-direzzjoni li għandna bżonn morru. Mem xejn fiss imma l-minu bdejna nitkellmu bdejna nitrattaw dwar kwistjonijiet u għandna bżonn eh, l-isforzi mhux biss ta' pajjiż, pajjiż tagħna iżda wkoll kollettivament għanna bżon ħassu li l-arkitettura tal-Europa u minn dak li huwa l-istituzzjoni kif ukoll l-munita unika. Nispera li l-Presidenza tal-Latvja ma titlifx laqas sekonda. U nispera li l-Italja fil-Kunsil tkompli tappoġġa din l-aġenda. L-Ewropa għandha bżonn l-Italja, ċittadini li eh, huma rappreżentati f'din il-Kamra għandhom bżonn ikollhom speranza u għandhom bżonn jipprovaw eh, sibu riħom l-darbohra lek naħseb li għan tama għal-ġejjini. Naddu issa għall-Onorevoli Jankovic. Law kollu kollox permetti li biex nifraħ lill-Italja eh, għal-presidenza tagħha tal-Kunsill. Jien u koll nħudu l-opportunità eh, sur Renzi biex nirringrazzjak għalli fl-aħħar Eh, kellek it-nedija tal-istrateġija idriotiko-jonika tal-Unjoni Ewropea. Jena ma nemminx il-pajizi li huma jitlu din l-istrateġija kollhom eh, opportunità Slovenja, Italja, Greċja u l-pajizi wkoll eh, l-oħrajn għan jimmaġinaw l-ħaj kollom ħafna rizultati minn nitolbok li l-Italja fis-snin li ġejjin eh, tkompli fl-impen tagħha għal din l-istrateġija għal dawn l-ibħra. Għax jekk inti ma jkollokx eh, impenn ma din l-istrateġija, din l-istrateġija mhux ħadd tibda taħdem. Il-Balkani għandhom eh, ħerqana ħafna dwar din l-istrateġija u nippretendu li jkun hemm impenn min-naħa tagħkom. Non għaddu sa l-sur forense. Jena nishtiq niproponi li nabbandonaw eh, din il-metafora ta' selfie għax hemm riskju għan nispaċċaw f'ħafna retorika. U eh, jiena nixtieq nipproponi li mela nitbedu minn dana u mela nista' ngħid li ġenerazzjoni li jena tat l-isem Erasmus li um, l-ġenerazzjoni li qed tesperjenza l-ola rata ta' għat uh, fl-istorja tal-Ewropa. Jiena mela smajt il-kelma tkabbir. Dan huwa l-pjan ta' Juncker, flessibilità ġifiri tfisser il- ħarsin ta' trattati kollha u l-patti ta' stabilità kif uh, smajna f'din l-awla jew inkella it-titib eh, id-demokrazija eh, jew l-Expo fejn se jaħdmu ħafna zazax minajr imma salarju. Jiena naħseb li l-isperanza tal-Ewropa ġejja mill-isperanza ta' Zazuz hu Zazuwa li huma protestaw kontra il-qat u l-strajk ġenerali u um, il-Greċja wkoll ma nistawx aħna mela nkeċċu l-Greċja l-barra mill-kontonet tagħna u naħseb li permezz ex Cyprus il-Greċja tista terġa tkompli temmen fil-futur tagħha. Dan rivilla massu. L-Onorevoli Lamassur, grazie ħafna President, President tal-Konsil, bħala Franċis, jien nixtieq nirringrazzjakom ħalli kont hemmhekk fiċ-ċerimonja ta' Pariġi, nixtieq nirringrazzjawk ukoll għal klim tiegħek kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-President Juncker għal um, bħala President tal Kunsill aħna naqblu magħkom li daw l-aħħar sitt ta' klir nexxilek tottieni għall-Ewropa huma riformi fl-Italja n-nefisa. Eh, nista fil-politika f'pajjiżi stess jistaw jisperaw ruhom bil kuraġġ li jintkom urejtu. Forsi mhux kollox eh, li sar mhux kollox, basarx eh, kollox dak li kelkom f'moħħkom tagħmlu, imma fuq għanna eh, l-menu l-budget tal-Unjoni Ewropea l-2015 imma 25 biljun ta' dejn ma t-permettix li uh, jkun hemm politika ġdida din is-sena fuq il-Mediterran aħna nifirħu lill-Navy Taljana fuq il-Mare Nostrum. U aħna mħazbin dwar forsi il-possibilità li trajtan ma jkollix biżejjed flus. Fiż-żewġ każijiet huwa flus li uh, ġi ma' ma ma ġiex mordija. Sulla Massur, dispost taċċetta kartolina blu? Is working? Yeah. Uh, do you not agree with me? Ma taqbilx miegħi li l-presidenza taljana ħad tiġi eh, ħajjem uh, għal żewġ affarijiet li l-kolass tal-Ewro tal-Ewro tal euro tal ewro tal ewro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 tatek l-ispirazzjoni imma l-inganni li qed isiru wkoll ispirawk l-Expo f'Milan hemm il-mafja u hemm ħafna eh, dawn il-gruppi kriminali Venezia ġifiri ġew misru għal fundi publiċi. Uh, iva, ħadd ma semma li kulħadd huwa korrat, korrot, donu ħat mandu tort. Ruma, il-belt -kap il kapitali tal-mafja, da spirak, nifraħlek. Je, je, je vous remercie. Euh, je dirais aux deux intervenants qu'à la... Grazie, Afna. Jena najt li żewġ kellima li Jiena mhux federalist Ewropew bħalhom. Dak li ġara l-Greċja, dak li ġara l-Lussemburgu, dak li ġara pajizi Ewropej oħra mhumiex riżultati tal-Unjoni Ewropea jew tal-Presidenza Taljana iżda tal-responsabilità eh, tal-pajjiżi individwali innifisom. Fl-istess maniera jekk hemm problema fil-politika Italjana, allura din hija ħaġa li għandha titqajjem mal-Prim mal Ministru Italjan, mhux hawnhekk f'dan is-sala. Grazzi ħafna. Su Galtieri. Grazzi ħafna. Mela bil-klim tal-President Juncker li jirrikonoxxa li eh, Eh, iva li tajab li natmu fuq il-regolament tal-pjan ta' investiment u l-komunikazzjoni fuq il-flessibilità mela dawna ġew spirati mill-Presidenza Taljana u dawn għandhom u id-dibattitu fuq il rizultat ta' din il-Presidenza u ehm, jena qed eh, nara li qed eh, rridu nevitaw li nifukaw fuq l-affarijiet eh, negattivi u eh, dawn il-pjanijiet eh, u r-riżultati kienu importanti marru lil-in u kol mill-miri tal-Presidenza Taljana u e, ir-regoli iva fihom il-flessibilità, il-problema hija li fil-passat il-flessibilità fir-regoli ma kienux applikati mhux minħabba ir-regoli imma minħabba l-ekonomija tal-kontinent tagħna u dawn huma riżultati importanti anka minħabba l-metodu din ir presidenza u kol insistit fuq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 nfakkarkom li il-proċedura tal-kartulina blu huwa opportunità biex il-membri jagħmlu mistoqsija li xaħat li kem tkellem, mumiex miex l-intenzjoni li t-permetti li membru del Parlament jidħol f'polemika. Grazzi. Eh, Rizultati konkreti. Jo so in Italia... Inti tkellimt dwar riżultati konkreti, Iva fl-Italja kien hemm żieda fir-rata ta' għad inti rajtom dawn iċ-ċifri, inti tkellimt ma' ċittadini, ma' dawk li jaħdmu għal ħaddiema. Peress il-Prim Ministru tagħna Renzi huwa li eh, xaġa forsi ftit differenti u rridu nwaqfu dan il-klim sabiħ għax fir-realtà il-problemi huma mek u żdiedu waqt is-semestru Ewropew. Tira la parola vedo che siamo in pieno dibattito nazionale comunque Iva, donna dan id dibattitu sar wieħed eh, nazzjonali, mela l-ekonomija taljana taħbat wiċċa ma dawn ma din is-sitwazzjoni ta' tħassib anka minħabba l-għażliet li saru fi snin ta' qabel, jiġifieri mill-gvern mill anka mill-gvern tiegħek, jiġifier tal-partit tiegħek. U f'dan is-semestru imma għall-ewwel darba Iva, jena e, taħt bazi għal-bidla fit triq ta' u direzzjoni tal-politika Ewropea, ovvjament, mela din il-komunikazzjoni li e, forsi Eh, ġiti firmata fl-axħar eh, minuta eh, forsi il ħin biex il-progress isir. Imma il-rizultati kollha nafu aħna nixtiequ li kolna bażi konkreta għal bidla fid-direzzjoni tal-politika Ewropea. Din il-ħaġa trid tiġi rikonoxxuta dan suċċess politiku enormini. Noro Federle. Grazie ħafna, President. Nishtiq nirringrazzja Sur Renzo għal dak li nexxilu jottieni matul dawn l-aħħar sitt xhur. Kelkom aġenza ambizjuża fi żmien ta' eh, fej il-kriżi finanzjarja kien qed taffettwa d-dinja tal-punent. Kenna wkoll parlament ġdid u kommissjoni ġdida. Jiena nixtieq nagħmel referenza għal żewġ punti li fej inħoss li stajna għamilna aħjar, speċjalment il-presidenza dak li huwa l-suq ħadin digitali ħaġa li l-onorevoli Hofstad ta' referenza, ma t-tini waħda li forsi huwa sfida importanti huwa il-klima li naqset l-ambizjoni ta' din il-Kamra. Għetin eh, morru iżjed bil-mod dak li huwa eh, dinja iżjed ħadra tilfu eh, reputazzjoni tagħna u kol vestimenti biex inkunu nistaw eh, nindirizzaw il-sfidi tal-ġejjin, specialment tal-ċittadini Ewropej. Sur Federli, hemm eh, karta blu, hemm kartunina blu, tixtieq tirrispondi. Sur Gradini. Grazzi ħafna, President. Għat li fuq l-ambjent il-Kommissjoni kien disappunt. Aspetti oħra u koll. Eh, Tishtiq li kunem hemm titjib fil program ma jidirx minn lider jider li ma kienemx eh, traduzzjoni bit-Taljan. Grazzi ħafna tal-mistoqsija. Jina dejjem dispost li navanza dak ma xaqsam il-politika ħodor jgħid is-sur federli. Jina nħoss li ġejjini eh, huwa dak it-triq għax huwa ta' benefiċċju għall-industrija, l-ekonomija u għall-impjegi. Mhux qed itkellmu dwar il-programm tal-Kummissjoni qed nagħmlu reviżjoni tal-programm tal-Presidenza Taljana. Sarħ ħafna ma stajna minnu iżjed namlu iżjed. Eh, Kommissjoni ġdida, parlament ġdid u l-affetti devastatanti tal-krizi finanzjarja. Ma madem mux skuza biex aħna ma namlux eh, l-azliet eh, li jmiss namlu. Naddu Sassur Gardini. Presidente. Grazzi ħafna President. Iva, kulħadd jista' jara li minkejja din ir vera tajba li qed nadottaw President m'hemmx entużjażmu enormi. Aħna s-sennejn xaġa aktar konkreta. Mela, dwar wara dawn is-snin eh, ġifiri kollha anke aħna Taljani, Taljani xtaqna għet nsiru iktar konkreti. Mela, jekk Iva fil-diskors tijak taħtuħ meta inti b'dan il-klim sabiħ, inti eh, mela tkellimt dwar din l-Ewropa sabiħa tal-futur, mela, eh, illum ġifiri l-affarijiet eh, li qed isaħħu fl-Ewropa, inti qed titkellem għal affarijiet li jaqgħu barra mit-tema u ma jiena naħseb li tajjeb li ngħidu ir-realtà hawnhekk sabiex ikollna dibattitu onest hawnhekk ma aħna ħafna opportunitajiet u dan is-semestru ma Taljan issa tjalaq ruħu u Il-rizultati eh, mhumiex daqshekk eh, pożittivi, aħna xtaqna affarijiet iktar konkreti fuq id-dossiers eh, ukoll u aħna se nkomplu naħdmu fuqhom u jiena konvinta li dawn huma affarijiet importanti għax ċittadini tagħna ma aħna stennejna xi ħaġa iktar fuq l-ekonomija tal-iżvilupp inti tkellimt ukoll dwar affarijiet li ma sarux realtà u inti imma ma tkellimx dwar fuq semmexxu ġifiri l-affert li s-sakkow eh, dawn l-axar ftitsijat ġifiri Triton, l-ISIS. U U laqas eh, ġifiri dwar l-infiq eh, għas-sigurta u il-patta stabilta U għalek mela din it-tema li bdejna bija fil-bidu tal-vjaċ tagħna naħseb li donna mela, maġara xejn u eh, qed nittamaw li għasitxru li ġejn se nkunu nissaw nimxu aħjar. Visti i tempi posso concedere al massimo una blue card per ogni intervento. Kartulina blu waħda biss għal kull kelli minħabba limitazzjonijiet fi żmien, kif eh, għamlu użaw il-ħin biex tagħmlu mistoqsijiet. Signora Gardina, Signora Bressel, tixtieq tagħmel Grazzi, nixtieq insaqsi lill onorevoli Gardini, aħna qed ngħidu li l-an prinċipali tagħna u li l-Ewropa eh, terġa titla fuq saqajja għal dak li għandu xaqsu mas tkabbir, issa għanna riżultati mhux biss il-pjan ta' Juncker, imma hemm il-possibilità permezz tal-Golden Rule sabiex ġifiri nattivaw l-investimenti kemm direttament kif ukoll investiment tal-istati li eh, dan essenzjali ġifiri ma naħsibx eh, li dawn huma riżultati konkreti eh, oħrajn, eżempju oħrajn ġifiri m'għandix ħin jiena nirrepetihom. Imma għalek aħna f'dawn ftit xhur tlabna li jom imma inti u koll tlab tal dawn ukoll fil-passat l-Onorevoli Gardini. Iva jiena naħseb li hawnhekk naqbet naqblu, jiena ma naħsibx iva tneħu gost li l-Presidenza Taljana kif il-President Juncker ġifieri kopara mhux xeklet imma għenet din it-tri għal tri li eh, tieħdet diġà u eh, iva tajjeb ħafna imma affarijiet konkreti u koll, ġifiri per eżempju kif jiġi interpretat dan diskors eh, fl-Italja, imma il-President eh, ma tkellem xejn, il-President tal-Konsillu kol ma tkellem xejn. Lejfrid. Onorevoli Lejfrid, grazie ħafna, President, Ministru, Inti kont President periodu verament imqanqal. ċertanix li xtaqu jibnu hitan. Imma da mux il kastija kien inti xtaqt li tavanza. li tmexxina l-qudiem. Jien kont negozjatur prinċipali eh, negozjatur ewlieni fuq il-gigaliners. Naħdimna eh, ħafna biex noffru pakket li raġunevoli li kulħadd kien dispost jaċċetta. Hija ħaġa eċċellenti, dak huwa l-maniera kif wieħed jista' jaħdem huwa verament eh, riflessjoni pożittiva ħafna fuq il-presidenza tiegħek. Jien għalhekk Dak li qegħdin fuq il-lemin tantu ma ipokritiċi ma qatt ma jagħmlu xogħol u dol ma jagħmlu huwa jikkritikaw. Onorevoli Wikstrom. Grazie ħafna, Sur Juncker, Prim-Ministru Enzi jien nishtiq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Presidenza Taljana għax-xogħol verament eċċellenti li għamlu f'ħafna setturi. Wara dak li ġara f'daw l-aħħar ftit fi Franza Jiena naħseb ċerta mill-dibattitu li kellna dal-ħodu ma tantx jagħmel sens. Per eżempju dwar made in. Jien naħseb li għandna bżonn nistabilixxu eh, livelli għolja ta' kwalità u għandna bżonn natu riżultati. L-Ewropa hija mhux biss aspirazzjoni u wkoll dwar leġislazzjoni u dettali unħabba xogħol preparatorju li nkom għamiltu f'daw l-aħħar sitt xhur naħseb li nkunu nishtaw nsibu riżultati. L-Ewropa ta' ċittadina għandha bżonn tkun iżjeb saħħita u qed issir iżjeb saħħita Qed naraw li għed imbatu fuq dawk li eh, protestaw f'Pariġi biex jiddefendu l-libertà tal-kelma u soċjetà eh, trasparenti Naħseb ukoll li m'għandniex eh, ninsew id-dettalji u għandu nkunu seħ impenjati. Grazzi. Grandi Pasqual. Grazzi ħafna President. Jiena ninaqat problema ta xej għal daw kollha li faħru il-Presidenza Taljana. Innaħseb fil-kamp ekonomiku għamlu ħafna xogħol siwi Eh, li permetti li narġaw bil kabbir ekonomiku. Din ħaġa li narawa bħala ħaġa solida jien permetti li eh, eh, dan kollu li fi żmien il-perjodu tal-pjan Juncker qed naraw esperanza u għalġejjini. Dak fil-kwistjoni ta' trasport rajna soluzzjoni fuq fl-Euro, fuq il-politika barranija, u jħed foka fuq il-kriżi tal-Ukrajina eh, dwar l-attakki ta' terroristi ta' ġanet juri li għanna bżon nsaħħu l-spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizja. Aħna nħossu li hija priorità li jibda l-PNR eh, u rridu najdu forma solenni li biex natu garanzija tal-libertajiet huwa importanti li s-sigurtà tissaħħaħ. s sigurtà mhux dritt fundamentali huma u ħaġa utli eh, fil-liġi biex nagħtu garanzija għal libertajiet. Grazzi. Grazzi. l l Senalova. Grazzi ħafna President, kollegi, l-Italja eh, ħadet fidej għal-presidenza fi żmien fi kien hemm tibdil kbir fl-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna għandna parlament ġdid, għandna kommissjoni ġdida, għandna għanna mexxejja tal-Unjoni Ewropea ġodda l-Presidenza eh, trattat tranzizzjoni eh, maniera tajba, mhux biss għall-prijoritajiet taħħa ma wkoll bix-xogħol li kien għadu pendenti bħala rapporter għal għal sistema telefonu ta' emerġenza eh, ġodda jinkell l opportunità naħdem ma' presidenza rappresentanti tal-presidenza taljana ħadimna b'forma kostruttiva u grazzi għat-Taljani rnexxilna naslu għal-ftehim bejn il-Parlament u l-Istati membri li huwa tajjeb għal-ċittadini tal-Ewropa u kif ukoll is-sigurtà fit-troqat fl-Ewropa. Jien nixtieq nħudu l-opportunità Prim Ministra biex nifraħ lilek u l-kollegi tiegħek. L-Onorevoli Gabriel. Grazzi ħafna President, Prim Ministru, President ta' Kommissjoni, Fit-tmiem il-Presidenza Taljana naħseb li nistgħu nkunu kontenti li kienet eh, tranzizzjoni eh, ta' suċċess bej iż-żewġ kommissjonijiet. Din ħaġa li jfisser li din responsabilità politika hija hija importanti ħafna għal kommissjoni. Eh, importanti nifirħu l-kwestjonijiet tal-flussi migratorji migratorju għens sinerġija aħjar bej il-migrazzjoni u l-politika barranija ħagġa tajba hija kif nistaw nivanzaw dak l nixjaqsam diplomazija tal-migrazzjoni. Imma jien għandi ċerta riservi dwar trajten u l-flus li ġi motija transfidi jekk verament ħajr nesċila ta' għamil eh, politika ta' solidarieta sulla ta' nis. Eh, anki l-libertà u ġustizja u sigurtà na nifem li Schengen għadu malu għal-Bulgarija u rumanija għalla bulja aħna qed nintaqaw għal-ġeva sodisfajna il-kriterja tekniċi ma nistess nippermettu li tkompli hekk. Issa South Stream l-enerġija hija parti mill politika ta' integrazzjoni reġjonali li permetti pajjiżi bħal pajjiżi bħal tiegħi li jappoġġaw il-proġett Ewropej waqt li jippermettu li żewġ naħati ikollhom benefiċċji da fuq naħat isfel u dak fuq vad tal-Mediterran. Jien nixtieq ukoll ringrazzja il-President nirringrazzja president Presidenta Taljana għal tal-laqa tal-Euro Fruma. Sfortunatament ma tantx avanzajna dak li huwa gwaljanza bej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 ma kelkom l-elezzjonijiet eh, fl-Ulju fil-bidu tal-presidenza tija kombat eh, kummissjoni ġdida maħtura f'Novembru. U għalek eh, l-attività leġislattiva ma tantx timxi il-qoddim minħabba dawn l-elezzjonijiet u ħatri ġodda il-fattur li ieħor li il-presidenzi dawna jibdew jaħdmu fis-sajf u għalhekk tajb li um, il-presidenzi jibdew fl-ewwel ta' għawissu. Sur Salini, grazzi ħafna, jiena membru tal-Parlament Ewropew l darba. U wara li smajt dan id debattitu Mela ħad sens li ħaffa affarijiet li jintqalu waqt l-intervent tiegħek eh, kien se jintqalu xorta waħda għamiltu x'għamiltu waqt il-presidenza tiegħek u vera jdispjaċini għax dan id-dibattitu dan qed isir għal xejn u qed mhux qed nisma' l-kritika li tista' saħħaħ il-ħidma tagħkom u l-pjan ta' investiment dan huwa fatt, fatt pożittiv. Eh, konna nkunu fissazzjoni ħafna kieku ma kenniex. Eh, dan il-pjan u eh, nixtieq ukoll nitkellem dwar affarijiet pożittivi eh, u iva mela imma hemm affarijiet negattivi kol għax investimenti li ma tantx jaslu għal profit ma jistawx issa jisiru realtà. Per esempio, investimenti fil-qasam tal-ferrovija u għal min jishti jibni Ewropa, Ewropa fejn nistgħu eh, fejn jista' jkun hemm itkabbir, iva din l-Ewropa tista' ssir u eh, ta' spiss eh, mela dawk li kritikaw jgħidu li ma fil din l ewla ma jkunux hawnhekk dawk li qegħdin hawnhekk għandhom ir-rieda li naħdmu nistudjaw il-proposta tagħna għandha l-eru ċari u b'saħħithom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 Iva, inti membru ġdid, imma inti tamel parti minn partit li vera e, jappoġġa l-patta stabilita u tkabbir u dar raffariet li inkisbu waqt eh, il-Presidenza Taljana fuq il-Patta Stabilità u l-Fiscal Compact dawn huma ma sostenibbli sostenibli taljani jiena nixin kun naf jekk dan huwa sostenibbli għax il-Taljani xi jafu jekk ħajsiru ifqar fis-snin li ġejjin. Jiena konvinz bħaġa Jiena kont il-President tal-Provinċa u eh, konsillir u l-patta stabilta jiena eċtu eh, Iva, dana mux għet iwaqqafna li neżistu, imma għet iwaqfu jeżistu min għet jiproponi xaħġa bil-kontra. Issa, illum eh, warnof senar fil-revizjoni sen diskutu dan il-pjan, aħna tlabna mux biex nevitaw imma nirreveduħ għalek it-ħassib tijak u għatana u imma quid pluris, iġi jiġifieri ġifiri jikolna proposta konkreta. Għalli solo per sua informazzjoni. Onorevoli Val, nixtieq eh, jiena ngħidlek li eh, il-President jiddeċiedi jekk eh, jagħti blue card jew le illum peress li kien hemm ħafna talbi tal-blue card iddeċidejt li mantikx blue card oħra. Or, uh, onorevoli Danti, grazzi ħafna President, President tal-Konsilju, President Juncker. Iva, mela, dan il-semestru taljan eh, li għadu kif ġi eh, konklus, Iva, eh, biddel direzzjoni tal-Europa. Flessibilta intelligenti, investiment fil-politika ta' kabbir u dawna daħlu fl-agenda tal-politika Ewropea u fil-Mediterran, fl-imkien mal-vapuri taljani, Iva, li u um, il-pajzi ġirin mal-Italja u ċajjeb li jem għafas um, politiku ċar wara l-elezzjonijiet ta' Mejju u um, Marna tebet residenza taljana, Iva, mela din il-bidla fid-direzzjoni politika trid eh, twassalna għal l-Ewropa iktar b'saħħitha fid-dinja eh, iktar attenta għal prioritajiet u tkabbir ibbażat fuq l-ekonomija reali. Dawn l-aħħar ftitim aħna rajna li biktar Ewropa nistgħu nattu wiċna mal isfidi tal-snin li ġejjin. Presidenti, aħna nixtiequ ngħidu li mela bl-istampi li rajna nar il-ħadd bil-mexxejja li jemxu it fit li dana iġa iwasal għar-realtà politika iva. E, irridu nieħdu din it-triq, mhux faċli, mhux sikura, ma rridu neħduha. Sur Zala. kollegi, mela m'għandniex aħna ninsew li dawn l-aħħar sitt xhur wis probabbli kienu l-iktar ta' sfida għal politika barranija mill-aggressjoni Russja fl-Ukrajina fil- tkabbir tal-Istat Iżlamiku da biddel l-ambjent. U taħt l-Italja, Iva l-Unjoni Ewropea ta' tweġiba xirqa il-tajna sabiex naqblu fuq eh, pakket ta' sanzjonijiet b'saħħtu meta kien hemm il-ksur tal-liġi internazzjonali. Din hija kisba storika tal-politika barranija ta' komuni tagħna. Fil- um, fin-nofsinhar tal-Ewropa f'nofs ta' timmebri inklusa l-Italja eh, naqdu mal kollezzjoni internazzjonali kontra l-ISIS eh, sabiex l-ISIS iċedi u l-Italja u koll meċċit it-tweġiba għal krizi umanitarja fil-Mediterran il-proġett Triton u eh, kemm fil- pajjiżi tan-nofsinhar u tal-vant l-affarijiet saru iktar stabbli u għalhekk irridu aħna najdu għam dawn l-affarijiet li saru taħt il-prezidenza taljana. Proċedura tkaċ għaj, hemm ħafna talbiet għalek jiena se nat il-kelma lil kull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 Grazie Presidente, Presidente Renzi, credo che la Presidenza italiana abbia avuto. Grazie ħafna jiena naħseb li l-Presidenza Taljana eh, dit rwol vera importanti eh, anka fir-reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 u poġġiet fil-qalba l-attenzjoni tagħna l-ħidma tagħna politika ta' investiment li il-President Juncker ikkonferma u dina eh, u koll bil-appoċ tal-Presidenza Taljana u ħadmet ħafna u koll Presidenza nixtieq ukoll nżid ir-riċerka, edukazzjoni, kultura u l-audiovisiv. Iva dan huma ver importanti rridu nirkonoxxu li għamilna ħidma tajba u eh, bil-Presidenza Taljana bil-Ministru tal-Kultura, Zazax u Sport u ta' sport eh, ġifiri l ħidma kienet eh, kbira. Nixin fakkarkom u koll li jett niskelmu dwar riżultat vera importanti u l-edukazzjoni ħatkun fost l-ħames prioritajiet ta' investiment u għanna natu ħafna attenzjoni u u koll il-fat li il-fat li r-unjoni li reġed ed fuq l-intraprenditorija u li nataw iktar kompetenzi iktar postijiet ta' xogħol ir-reġjun ħolqu u dan rriti wkoll ikun ċentrali u hemm ħafna interessi interessi wkoll qed nedija mill tal-investiment fil-wirt kulturali Europo kif ukoll fuq l-effetti pozittivi li dan se jkollu sabiex jagħti iktar opportunitajiet mhux biss ta' xogħol imma ta' turizmu kulturali u iktar żvilupp ekonomiku ħalli dan jkun fil-qalba tal-reviżjoni tal istrategija Europa 2020. Għalhekk nixtieq Grazzi presidenza Grazzi ħafna. Is-Sinjura Paloma Lopez Benejo. Grazie, Presidente. Buenos dias. La... Grazie, President. Lodwa tajba. Matul presidenza taljana ħna smajna dwar l-identità, identità Ewropea. Din l-identità eh, saret ġiet mibnija mill modell Ewropew soċjali, bazi ta' dialogu soċjali u l-importanza ta' negozjati kollettivi bil bċertu bilanċ. Matul il-Presidenza aħna rajna mill-ġdid kif ir-riformi qed jiġu proposti u li dawn jistaw ixxeklu l-istrutturi ewlenin ta' protezzjoni soċjali u tal-ħaddiema. Fl-Italja dan qed iseħħ ukoll kif ġara fil-passat fi Spanja u f'pajjiżi oħrajn qabel. Aħna maħniex qegħdin niggarantixxu eżattament ix-xogħlijiet jew it kabbir ekonomiku. M'hemmx tama fil-pjan ta' Juncker Fl-Odissea inti għandek il-koll il-Penelope mara li tinseċ eh, u tipprova eh, tipreserva dak li kisib eh, u lissa. Però hawnhekk intom qed tagħmlu bil-kontra edin tħollu l-Ewropa u tiġġelu titlef l-identità tagħha fortunatament hemm tama fil-presidenza il-ġdida u nixtiequlhom kull suċċess. Is-Sur Castaldo, grazzi President. President Renzi llum smajna diskors surreali, f'atmosfera surreali. Inti tkellimt dwar Ewropa li qed tibdel triqta, e, e, dwar flessibilità u tkabbir u il-viżjoni Ewropea, ma li ma bidla li ma President dik tal-Eurobonds tal-, -Eurobonds, tal tal-21 biljun tal-President Juncker it-Trojka biex tinganna l-ċittadini Ewropej Mm, fejn insejna mill-ġdid eh, dwar l-obbligu għal-ċittadini ta' dan il-kontinent in-nuqqas ta' Ewropa soċjali, il-vizjoni ta'kom, Iva, il-vizjoni li l-ġenerazzjoni tiegħi eh, eh, għal-ġenerazzjoni tiegħi u fl-Italja f'pajjiż oħrajn hija mkisra meqruda. Naf li toġbok il-letteratura u ngħidlek li ż-żaża tan-naħa tisfel tal-Ewropa qiegħda ehm, edha bħal eh, bħal wera eh, li waqaw. Maħna eh, edin laħ fl-aħħar net tan-nies tal-Ewropa, in-nies tal-Mediterran tal-Ewropa li qed jiġi kundannat meta mqabbel ma naħata fuq tal-Ewropa. Għaliex min telef ix-xogħol, min eh, kellu jala eh, eh, ix-xogħol jala attività li għamel ġenerazzjonijiet sħaħ, għandu bżonn tal-kuraġġ tagħna, eżempju, b'saħħtu kuraġġuż. Din hija l-Ewropa, din hija l-Italja, grazzi. La parola all'onorevole Borghezio. Sir Borghezio, ti oggi Grazzi President. Il-President Renzi kien wieħed affarijiet eh, kbar għall smis eh, L-impen għamlu biex isalva mill-falliment l-industrija ta' missieru bil-fondi pubbliċi waqt li l-imprenditori l-oħrajn taljani edin e, jamlu suicidju minħabba disperazzjoni. Aħna nirċivu ta' spess Eh, appelli minant imprenditori eh, ħaddiema minn pajis tan li jridu jsalvaw il-kumpaniji tagħhom. U nixtieq nsaqsu jekk il-President Renzi li għadu xorta waħda President tal-Kunsill Taljan ngħidulu biex jieqaf jitħaq bin-nies, bin-nies li jixtiequ jsalvaw il-postijiet tax-xogħol biex isolvu il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ u li jipprova jagħmel għal ħaddieħor kif għamel għal kumpanija ta' missieru li kieku kienet tfalli kieku ma kienieċ il-kumpanija tal-President tal-Kunsill. La replika la parola. Naddu issa il-kelma l-President tal-Kunsil tal-Repubblika Taljana eh, Matteo Renzi. Grazzi President Tajani. Hemm tliet kwistjonijiet kbar fil-qofol tad-dibattitu tagħna. L-ewwel għandu x'jaqsam mal eh, bilanċ. Jiena grat għal membri tal-Parlament Ewropew tal-li semmew punti li jiena l-ewwel net ma kontx semmejt meta mqabbel ma' test konklużiv. Imma huwa tajjeb li kien hemm ċertu rikonoxximent fuq ir-riflessjonijiet eh, fuq il-budget eh, u fuq il-kwistjonijiet pożittivi li saru matul din il-presidenza. Jidher li li din hija xi ħaġa pożittiva. Bl-istess mod nixtieq ngħid eh, li għandu raġun Verhofstadt meta isemma ċertu fatti mhux pożittivi. Aħna ma laqniex biss il-Maiden li huwa suġġett li fuqu ser inkomplu naħdmu huwa imma li żgur jirrappreżenta għalina element ta' eh, negattività oġġettiva imma wkoll it-suġġett ta' dossier ta' telekomunikazzjonijiet, dossier komplikat u diffiċli li ra li kien hemm ħafna ra ħafna laqat intqajna 11-il darba fil-laqa li kena f-settembru f-Milan, ċertu aspetti raw passi l-qoddim, il-net neutrality, eh, pero mux roaming sfortunatament li fuqu naħseb li kienem ċertu eh, divergenzi, li gbar divergenzi. Kienem ħafna aspetti li maġewx milħuqa kif xtaqna aħna id-dibattitu dik il-parti tad dibattitu li ġiet ikkonċentrata fuq ir-riżultati tas-semestru hija fil-fatt parti mid-dibattitu li laqatna uh, anka minħabba il-fatt li kien hemm kollegi minn forzi politiċi oħrajn. Hemm ukoll it-tieni element li huwa d-dibattitu li spiss jiġri, jiġri mill-pajjiż ta' provenjenza dik l-okkażjoni tal-bidu u tmim tas-semestru din hija dejjem okkażjoni biex ikun hemm eh, dibattitu politiku huwa xi ftit iktar ikkomplikat fl-Italja minħabba tranzizzjoni Taljana diffiċli rat li eh, gvernijiet politiċi minnaħa u gvernijiet tekniċi umbat eh, gvernijiet politiċi ta' alleanzi differenti immexxija minn komponenti opposti. Pero naħseb li hija ħaġa stramba li id-deputati Ewropej li jirrappreżentaw l-Italja jevidenzjaw b'ċertu kura l-aspetti negattivi kollha tal-pajjiż tagħna. Ngħid lilek President Tajani li inti dejt lill-istituzzjonijiet Ewropej mm, mm, fwoli oħrajn. Et nirreferi għonek per eżempju għall-onorevoli Maltese li mux jgħat għonek fejn huwa għal li l-Italja għanda it-tielet dejn publiku dini, għanda dejn publiku signifikativ, Iva, tlet eh, biljoni ta' euro. Dawn id 3 triljuni ta' dejn fil u huma minnu. Għazbu sewwa. Fi żmien ta' kriżi, il-familji Taljani raw jikbru eh, il-, tfaddil it-faddil tagħhom minn 3.5 għal 3.9 fl-2014 għalfejn seħdan dan seħ għaliex l-ekonomija taljana u jaffir li hawnhekk il-Parlament jekk jina ser nirrispondi fuq kwistjonijiet domestiċi wkoll qed jgħix fil-biża, fl-inkwiet. Il-messaġġi li nirċievu huma messaġġi li jinsabu mhux biss fir-rigward tal-austerità li huwa dibattitu filosofiku, imma ħabba l-biża mill-futur biex inqisu l-futur bħala teddida f'dawn il-xur l-Italja rat iż-żid eh, il-tfaddil tagħha. Eddin eh, edin eh, jinkwetaw, pero edin jimxu għall-aħjar. U għad diffiċli ħafna li nikonvinċikom dwar ir realtà imma r realtà ser toħroġ bil-mod il-mod. il mod Najt dan l-onorevoli Moj, deputat ta' 5 Stelle, li qed tissemmi l-problemi tal-Italja. Fl-2014 il-Parlament Taljan fuq proposta tal-Gvern għażel u għazbu ftit hawnhekk ħasbet dwar l-unanimità fuq il-proposta li tagħti li Raffaele Cantone it-tmexxija tal-Awtorità kontra l-Korruzzjoni u ippermettiet uh, li l-Expo tala l-istaġun tal-legalità u tiftaħ triq ġdida li permettiet li kunem intervenzjoni b'leġizlazzjoni li qatt ma kienet ġewwa l-Ewropa. Huwa diffiċli li nissottolinejaw l-aspetti pożittivi tal-pajjiż tiegħek stess jekk inti tqis li tribuna Ewropea bħala l-post fejn tmur biex titkellem eh, b'mod negattiv fuqek innifsek. Onorevoli ieħor semma id-diffikultà u kol is-sens ta' dwejja li ċ-ċittadini juru meta jaraw l-awli tal-Parlament vojta. Jiena sadan dan it-tant kontent li onorevoli Salvini sab postu fil-Parlament Ewropew minħabba il-preżenza kbira fil-mezzi ta' informazzjoni tal-Italja u anka l-preżenza fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej li ilhom għaddejjin għall-aħħar 11 snin fejn l-Onorevoli Salvini li qed jagħmel ġdida nazzjonali u nirrispettah ah, huwa jsir jasal għal kampanja elettorali tliet snin oħra, erba' snin oħra, Lesin oħra, ma rridx intawal il-leġislatura meta l-Onorevoli Salvini jkun qed jagħmel kampanja elettorali jkun faċli li jgħid lill-ċittadini iva se ninsaqsu lil Renzi x'għamel fl-Italja u mbagħad ninsaqsu Salvini x'għamel f'dawn l-aħħar il sena għas-servizz tal-Ewropa. U hawnhekk nista' ngħid eh, u qabel ma nagħlaq li f'din il-ġurnata tal-lum il-grupp politiku li rappreżenta il-modell tal-Onorevoli Salvini fil-fatt ippropona il sospensjoni tal-ftehimiet ta' Schengen. Dan huwa qal li il-President Marine Le Pen, l-Onorevoli Marine Le Pen, u mhux fl-awla imma eh, fiħdan il-konferenza stampa nifisa. Nishtiq insemmi xqal il-Ministru eh, Taljan fil-rigward tal-Lega Nord għal li sospensjoni ta' Schengen tkun it tmiem tal-Ewropa. Nemmen għammek għal Maroni li l-Italja għanda tkun totalment kontrarja għal l-eluq tal-ispazju Schengen. Dan il-ftejim eh, din il-frazi tal-Onorevoli Salvini li qed jipprova eh, jersaq lejn il- eh, naħal oħra tal-kamra ma mux ser jirnexxilu hemm differenza kbira bejn id-demagoġija u r-realtà. Hemm distanza kbira ħafna bejn min jinvesti fuq eh, eh, idea ta' politika bilan li jentużjazma u min qed jipprova jbeżza u hawnhekk eh, nala President. Tispjegawli, illum fl-Italja Aw derbi. Aw min qed jara però id-diffikultajiet imma jqum fuq saqajħu jipprova jsolvi problemi u jipprova jimmaġina futur kbir għal pajjiż tagħna. Waqt li oħrajn uh, jaraw il-problemi u jgħidu li il-biża u telf ser, ser jirbaħ fuq kollox Min forsi tkun xi ħaġa komda fuq livell elettorali u ngħid ukoll il-kollegi tal-UKIP li palissa mux edinaw ma intervjenew iktar fi, iktar um, iktar kmini meta jiena qed li huma bla raġuni ċertu nies dawk in-nies li votaw kienu 11 il-miljun u għal daqstant ma nqisuhomx bla raġuni lil dawn in-nies. Huma bla raġuni dawk in-nies li jinnegaw ir-realtà tal-fatti. Ija jekk ma ninnegawx il-fatti li jirnexxilna noħorġu minn din il-kriżi u mhux noqogħdu eh, ngħidu li ser jirbaħ il-falliment l-unika soluzzjoni possibbli għal-uliedna hija li l-Ewropa ma tkunx post tal- eh, nostalġija tal-passat l-Europa jista' jkollha sens biss jekk jirnexxielna tpoġġi fil-qofol tagħha il-ħajja tan-nies li għandhom rieda li jemnu fil-futur u li ma jibżawx u li mhux qed jinkwetaw li iqisu dak li jsir fid-dinja bħala teddida. Id-dinja tista' tkun tal-biża' iva. Jiena nispera li tkun konvenzjoni komuni li l-Ewropa fil-fatt hija ħafna ikbar mill-biżat u t-teddid u l-Ewropa hija iktar f'saħħitha pil ehm, valuri tagħha minn kwalunkwe attakk li jista' jsir fuqha. Din hija differenza bejna bejn aħna u dawk li jridu jgħixu bla raġuni. Dan kollu jiddependi fuq l-impenn tagħna lkoll u nkunu koerenti mal-istorja tagħna. Jekk nagħmlu dan il-futur ikun futur li jara l-istilel tal-Ewropa imexxu it-triq għal pajjiż tagħna. Grazie, grazie President. Grazie l-Presidenza Taljana għax-xogħol li għamlet matul dawn ix-xhur. Xtieq ukoll suċċess lil italja u jiena gburi li jiena ċittadin Taljan dan huwa pajjiż fundatur tal-Unjoni. Issa ngħaddi l-kelma lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Sir President, biex nikonkludi il debattitu jena nishtiq ehm, nifra eh, l-Presidenza Taljana xol taħħa u nirringrazzja l-President ehm, Matteo. Ma nishtiex noqgħod nidħol f'dan id-debattitu Taljan. Din dan huwa l-Parlament Ewropew hawnhekk. Jiena minix ser noqgħod ninterfjeni fil-kwistjonijiet interni ta' pajjiż ieħor u ser Grazzi lill President Juncker.